tagħna fuq spitzen kandidati ma gburija il kwistjonijiet politiċi kollha fil-kampanji tal-grupp tiegħi jagħmlu parti mill-programm tal-Kummissjoni l-ġdida u aħna ma bqajniex lura aħna wasalna r-riżultati li xtaqna u fil-qasam tal-affarijiet barranin nixtieq intenni l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea bħala attur globali hija msejsa fuq l-abilità li jkollna politika ta' suċċess fuq l-adba tagħna imma l-ewwel fuq il-ħila tagħna illi jkollna ordni f'darna u għalhekk nistennew mill-Kummissjoni illi tieħu pożizzjoni stretta ħafna qawwija ħafna fuq il-protezzjoni tal-istat tad dritt id-dar kif ukoll barra u dan jimplika wkoll pożizzjoni kontra l-Erdogans, il-Putins, il-Bolsonaros, il-Trumps u l-Viktor Orbans ta' dawn eh, ta' din id-dinja. Il-grupp tiegħi tħeġġeġ il-Kummissjoni biex tagħmel dak li tista' biex fil-bidu tas-sena d-dieħla jgħidu iva għall bidla għall bidu ta' mal-Albanija u mal-Bosnja għal sħubija fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn noħorġu bir-riżultati ambizzjużi biex tassew nittrattaw il-krisi ambjentali b'transizzjoni ġusta biex eh, nirrispondu għall sdgs nagħtu protezzjoni mtejba l ħaddiema u jkollna politika barranija bbażi tal-valuri na fiduċjuża illi taħt it-tmexxija ta' Viċi President Franz Timmermans b'tim eh, qawwi ta' soċjaldemokratiċi fost it-tim din il kummissjoni se tkun qrib iċ-ċittadini li tixtieq tisma u determinata li tindirizza it-tamajt u u t tħassib tagħhom. Grazzi ħafna għall minuta Sinjura Intervelt. Grazzi ħafna Sinjura President. Sinjura President tal-Kommissjoni naw edara arani hawnhekk fin-nofs. Iva hawnhekk l-aħdar. Bħal Kermit tal-Mapitz. Mela, eh, għandkom il-vot, il-vot ta' pragmatiżmu, ta' passjoni, hemm ħafna affarijiet pożittivi hemm ħafna personalitiet eċċezzjonali l-iktar numru għolji ta' nisa Green Deal u nifakaw fuq il-ġeopolitika tajjeb ħafna minn għandi id dubju tiegħi onestament. Inti rrifjutajt il-titlu kontroversali ta' portafol ta' migrazzjoni tu juri illi intkom tidu tajdu Iva u tikkalmaw il-Budapest u Varsavja u mhux u din il-bidla kosmetika ma tikkonvinċinix. Kummissjoni indipendenti kruċali biex tiffunzjona sew l-Unjoni Ewropea u sissa kont il-kandidat l-iktar tal-gvernijiet nazzjonali imma dawk il-miljuni illi votaw f'Mejju ma jivvotawx eh, għall-Ewropa ta' negozjati eh, bil-bib magħluq Le, inti hemm bżonn li turi jekk tassew tagħmel parti minn l-Ewropa l-antika jew il-ġdida għandek il-vot tiegħi, issa ovvjament għandek bżonn tikkonvinċini biex jiena nkun entużjasta. Grazzi. Ix-xogħ għażbih issa sur Urtuson, eh, Sinjura Vendelen, għandkom ħafna rappreżentanti eċċellenti imma l-grupp mhux se jivvota. Għax għaliex? Għax hemm bżonn ma' affarijiet li huma ovvji, evidenti, imma nafu li hemm nies pereżempju li qegħdin f'idej eh, Viktor Orban, imma wkoll aħna mħallsbin imħabba l mod Ewropew din ir-roadmap, din orjentazzjoni illi ovvjament aħna eh, tħassibna ħafna bħala dawk li jiddefendu eh, l-drittijiet tan-nisa pereżempju tal-vulnerabbli u naraw f'dawn ir-roadmaps x'inti tajt u għalhekk aħna ġejna hawnhekk mhux biex inkunu spettaturi biex inħarsu biss, aħna ġejna hawnhekk biex inbidlu l-affarijiet biex nagħtu mbottatura ġdida lill mudell Ewropew u għalhekk aħna bżonn naħdmu fuq il-feminizmu, għandna bżonn naħdmu fuq il-tibdil fil-klima, għandna bżonn nirrispondu għall-urġenzi soċjali minn ħafna ċittadini tagħna u dan il-grupp ta' parlamenti għandna deputati lesti biex jaħdmu imma għalissa hemm bżonn li ngħid li tkun hemm eh, din ir-rieda politika biex inkunu nistgħu navvanzaw f'setturi li huma importanti bħal feminiżmu u ġustizzja soċjali. Grazzi ħafna issur sur Velinski. Grazzi ħafna Sinjura President tal tajtni l-kelma Sinjuri. Ħafna minnkom eh, qed iċċelebraw b'din il-Komissjoni l-ġdida ma wisq nibża li għandi opinjoni opposta. Ovvjament dan huwa tluq fals għax meta wieħed jara t trattat ta' Lisbona dan jgħid illi din il hemm bżonn illi eh, naqsu b'terz il-membri tal-Kummissjoni. Imma iskom insejtu għandna tant numru kbir ta' kummissarji ġodda li ovvjament iwassal għal iktar problemi ta' regolamentazzjoni addizzjonali forsi affarijiet li f'pajjiż il-laqas biss jafuhom tant. Basikament qed jippruvaw jiġġustifikaw l-esistenza tagħhom hemm bżonn niftakru li hemm qasma radikali fl-Ewropa dawk li jixtiequ iktar ċentralizzazzjoni u dawk li jixtiequ jmorru lura s sovranità nazzjonali u l-istat nazzjoni u għalhekk ma rċevejniex risposti biex inkunu nistgħu nelbu eh, dan din il-qasma forsi nistgħu innaqsu le din dan il-fluss ta' regolamentazzjoni. L-Ewropa għandha bżonn iktar sigurtà fuq il-frontieri, iktar ġid u mhux illi narqu l il kontinent f'ħafna regolamentazzjoni. Grazzi ħafna. L-ewwel net hemm bżonn Eh, niftakru eh, fuq is-soldati Franċiżi illi tilfu ħajjithom jiġġieldu kontra terrorizmu. Presidenta von der Leyen, aħna nixtiequ ngħidu li aħna se nifataw kontra il kummissjoni tiegħek għax naħsbu illi bdiet b'avventura ideoloġika illi ma tirrappreżentax l-interessi ta' l-Ewropej u ta' nazzjonijiet differenti li jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea imma f'setturi illi tħossuhom vulnerabbli ħafna għax kif fatt jien qegħdin tibdew avventura li tħasseb lil kulħadd. Speċjalment dan il-Green Deal. Din hija fantażija immaġinarja biss għabbażi eh, fuq ehm, data xjentifika illi ma turix xed jiġri mhux biss il-fatt li hemm kwantità kbira ta' somom kbar li siġu investiti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 nistgħu ngħidu illi politika kontra in-nies għandna bżonn eh, protezzjoni di ġiet imnaqsa, in-nies isiru iktar foqra u dan imur kontra wkoll l-unions u anke l-tradizzjoni tal-migranti rifuġjati. L-ekonomija miex qed taġel forsi għandna kriżi fuq l-adba u għandna bżonn investiment tat teknoloġija diġitali u l-kumpaniji l-kbar però jirbħu u għandna gwerer kummerċjali fl-Unjoni Ewropea stess kif ukoll nuqqas ta' qbil kif se niffaċċjaw iċ-Ċina, l-Istati Uniti, il-Brexit u kif se nimilitarizzaw l-Ewropa. Il-kap tal-Kummissjoni Ewropea ġiet magħżula meta kienet eh, Ministru tal-Gwerra tal-Ġermanja inti bdejt u għalaqt id-diskors tiegħek titkellem kontra l komuniżmu u inti tipprova tbeżza lin-nies tipprova tawweġ il-verità minn inċida ta' nies li jixtiequ jiġildu kontra l kapitali u l-gvernijiet. Grazzi. Tajani. Grazzi tassew, Sur Tajani. Kummissarju, aħna ser nafdaw il-Kommissjoni tija għaliex inti jitkallim dwar l-immigrazzjoni, dwar il-flessibilità, l-rwol tal-industrija, s-sigurtà interna, integrità digitali, l-ġeda kontra l-kanċer, ir-riċerka, r rapporti mal istati Uniti. Aħna naqblu mal-viżjoni politika tiegħek u mhux burokratika ta' l-Unjoni. Iżda aħna se nkomplu noqogħdu attenti sakemm dawn ta' sew ikunu għażliet konkreti anke fil-budget li jmiss tal-Unjoni. Badubju xejn aħna rridu naħdmu għal bidla kontra l-klima kontra tibdil klimatiku u ma tiġix ikkastiga tal-agrikultura. Dan kollu huwa fundamentali bħal intrapriżi biex noħolqu postijiet ta' xogħol għadha għalhekk hemm bżonn ta' politika ġdida ta' kompetizzjoni li xierqa għażminijiet li tippermetti negozji tagħna li jkompetu mhux biss fuq livell nazzjonali iżda anke fuq livell globali. Hemm bżonn ta' azzjoni li tipproteġi il-kompetizzjoni żlejali noqogħdu attenti għas-sita l-istrateġija eġemonika ta' eġemonija taċ ċina li twassal għal anke dumping ambjentali u soċjali mhux biss kummerċjali. Is-sistema għas-sistema kollha produttiva tagħna. Noqogħdu anke attenti għall protezzjoni tal-agrikoltura kif diġà semmejt ma nistax nippermettu li naqsu l-budget mill-pak dan huwa strument kruċjali għall protezzjoni tal-ambjent u sabiex niddefendu l postijiet tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea U għalhekk anke fuq l-immigrazzjoni noqogħdu attenti eh, hemm bżonn ninvestu iktar fl-Afrika naqbel li jkollna pjan li nippermetti li dan il-kontinent ikompli jikber eh, biex jimxi iktar lejn Ewropa. Kelmtejn fuq protezzjoni tal-istat ta' dritt ma nistgħux ninsew il-mewt ta' Daphne Karwana għallit l-omicidju ta' Daphne Karwana għallit ridu nkomplu nitkellmu sakemm nkunu nafu min u tassew dak illi tal-mandat biex l defni. Fortunatament ninsabu issa iktar viċin il-verità. Grazzi issa l-Onorevoli Fritzson. President, illum huwa jum importanti ħafna f'dan il-Parlament. Aħna se nkunu qegħdin napprovaw kommissjoni għal ħames li ġejjin. U naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna li l-Ewropa se tkun l-ewwel kontinent daqshekk eh, li huwa neutrali mill-klima. Dan il-ftehim ekoloġiku huwa importanti sabiex aħna nerfgħu r responsabbilta tagħna u li nħallu l-uliedna Ewropa sostenibbli u dinja iktar sostenibbli għal tfal tagħna u għal uliedna eh, tfal tagħna u tfal ta' tfal tagħna. Ħadd m'għandu jitħalla jaqa' lura. Hemm bżonn ta' tranzizzjoni ġusta u apparti minn hekk irridu naraw kif nistgħu niżguraw illi ikun hemm iktar postijiet tax xogħol fl-Ewropa li jkollhom kundizzjonijiet tajbin li huma anke tajbin għaż-żgħażagħ Ewropej li terz minnhom m'għandux post tax-xogħol hemm bżonn insaħħu l-drittijiet soċjali fl-istati membri u nkomplu għaddejjin bil-ħidma fuq il plastru soċjali li l-istati membri kollha jridu appoġġjaw. Iżda fl-istess waqt irridu wkoll naraw kif nistgħu nsibu politika ta' migrazzjoni li turi solidarjetà u responsabbiltà u dan nagħmluh flimkien. Għalhekk jiena kuntenta li għandna l-kummissarju li ser taħdem fuq dan li hija persuna xirqa biex tagħmel dan. U nirqal l-inizjattiva tal-Kummissjoni sabiex ikollna strateġija dwar l-ugwaljanza. Għandna bżonn ta' kummissjoni li tiddefendi id-drittijiet fundamentali tagħna nidu nifokaw biex intejbu l-ħajiet ta' ċittadini tagħna u tassew nagħtu riżultati konkreti. Grazzi tassew Onorevoli Voutmans. Grazzi tassew, President, Signora President tal-Kommissjoni, jiena se nkun qed nivvota aktar tard għal kwistjonijiet li huma tassew importanti. Qatt ma kellna pjan daqshekk ambizzjuż fuq il-klima, fuq l-immigrazzjoni, l-innovazzjoni, digitalizzazzjoni u l-ekonomiji tagħna. Sur Borrell se jkun qed jiġġieled għal postu u se nkun qed nappoġġjawkom fejn hemm bosta affarijiet li għatri jridu jiġu diskussi mingħajr limitu u kif għandna nfasslu futur tal-Ewropa. Naħseb li dan se jkun sinjal importanti ħafna li rridu waslu ċ-ċittadini tagħna. Juri kif l-Ewropa tista' taħdem maċ ċittadini tagħna anke fil-futur. Ma sibx tissorprendu ruħkom li jiena qed nistenna li intom tassew tieħdu rridni fidejkom u tidderieġu l-Ewropa fid-direzzjoni xierqa u li tagħtu l-Ewropa s-saħħa li teħtieġ. Naħseb illi dak li qed nistenna minnek u mill-kollegi tiegħek. U jekk mhux se tagħmel dan, aħna ser nuruk. Imma aħna ninkoraġġuk biex timxi b'din l-ambizzjoni. L-Onorevoli David. Signori, Meta nħarsu lejn id-duru lejn il-Kummissjoni Ewropea jiena għandi dubji jekk se taġixxi skont l-interessi ta' ċittadini tagħna. Jekk dawk il-ċittadini tal Ewropea huma interessati li jitilfu se jitilfu l-identità tagħhom u li se jsegwu l-ordnijiet mill-ċentru tant il-bot li il ħarsien tal-ambjent f'Salt ma jimpurtax jekk jaħarqu l-foresti fil- fil-Brazil jew jekk iċ-ċanga tiġi trasportata um, madwar id-dinja kollha skont il-liftejm ta' Mercosur jiena nara l-leġenda ta' Jerga Jorova jiena naħseb dan għandu għanna nħarsu li l-valuri Ewropej bħal demokrazija, l-ebda diskriminazzjoni, toleranza u affarijiet oħra, dina kif taqbel ma' differenzi kbar li għanna fil-livelli ta' sussidi għal-bidja u l-izolament tal-MEPs li ma jaqblux. Dawn l-iskużi nobli juru kif l-ambizjoni tal- l tal-, tal Eh, ktib tal-maruf sew ta' Jojo u li tisir realtà. Signora eh, Sir Patton, Signora van der Leyen, hemm ħafna affarijiet li jiena ma naqbilx fil-gwad ta' federazzjoni li qed kbir tal-Unjoni Ewropea. Jiena disappuntat wara 40 sena ta' subija fl-Unjoni Ewropea aħna ma' ma rnexxinniex nippersuaduk li suċċess tal-Unjoni Ewropea tiddependi mill-protezzjoni tas-sovranità tal-Istati Membri tagħna. Iżda se nittilqu dalwaqt nixtieq ninformak li minkejja d-differenzi tagħna l-Ewropa m'għandix ħabiba ikbar mir-Renju Unit. Aħna narfu l-priorità tiegħek għal tibdil klimatiku għal fl-ekonomija, sigurezza, l-istat ta' dritt u oħrajn u se jsibu Um, għaliħat kbir mill eh, ma sebux ikbar mill-Renju Unit f'dan kollu, eh, se konna ħafna sfidi biex nerġaw niddefinixxu r-relazzjonijiet tagħna, nittama l-Unjoni Ewropea se tiftakar illi um, renju Unit qawwija illi eh, biex fil-kummerċ ħeles dejjem kien fl-interess tal-Ewropej kollha kemm huma. Jiena fi żmien qasir li kelli hawnhekk bħala MEP, jiena dejjem ħadd pjaċir fl-argumenti u passjoni mal-kollegi Ewropej tagħna jiena qed nistenna ħerqan biex naħdem magħkom u meta nħarsu u nfittxu Ewrop uh, ġejjin aħjar ċittadini kollha kemm huma tagħna għall minuta u nofs sur Anġel. Signor President, grazzi. Signor President Taletta. Letta, Jew net nixtieq ngħidlek prosi tal-diskors li inti għamilt fil tal-programm tiegħek u fuq it-tim tiegħek. Nixtieq ngħidlek prosi għall kapaċità tiegħek li biex tispira n-nies għal ħafna importanti għalina f'dan il-din il-kamra kif ukoll kullimkien fl-Ewropa mhux bħal kollega mill-Olanda tista' toqgħod mhux biss fuq il-vot tiegħi iżda fuq l-entużjażmu tiegħi. Ma nistgħux naċċettaw budget Illi jkun inqas mill budget ta' qabel. Aħna rridu nħarsu lejn il-politiki tal-koezjoni għax hemm teddida l-koezjoni u mingħajr il-koezjoni ma jistax ikollok l-Unjoni Ewropea. Hemm ir-riskju involuta hawnhekk. Hemm xi ħaġa importanti li rridu nagħmluha hawnhekk biex ikonna l-fond ta' transizzjoni jista' 5 miljun euro jista' mill-koeżjoni jista' jidlu f'dan il-fond. Prioritajiet ġodda għandhom bżonn ta' finanzi ġodda l-politika ta' koeżjoni m'għandix tiġi affettwata. U fl-aħħar fuq il-konferenza fuq ġejjeni tal-Ewropa aħna għandna bżonn inkunu impenjati bisħieħ lejn dan il-pjan. Għanna bżon li ċittadini tagħna jkun inklużi, il komissjoni m'għandhomx eh, m'għandix tagħmel dak li għamlu xi kollegi tagħna llum u bażikament ikollhom konklużjonijiet fil-post qabel ma nisimgħu il-ċittadini tagħna ninvoluhom fil-konferenza pass fundamentali għal din il-Kummissjoni u għall istituzzjonijiet kollha illi jridu ikonna għandna bżonn ta' suċċess fil-konferenza fuq il-ġejjien tal-Ewropa għal-minuta u nofs issa l-Onorevli Morais. Grazzi ħafna, President. Il-relazzjoni ġenerali eh, fir-Renju Unit ma jfissirx li nebatu komissarju hawnhekk huwa obbligu legali biss u jiddispjaċina għax għandna bżonn ta' kooperazzjoni għalhekk qegħdin hawnhekk u għalhekk dan huwa l-ispirtu li għandhom bżonn jiggwidana u għalhekk ehm, m'intkomx legalment sħaħ dan huwa fatt din il-Kommissjoni għamlet parti minn proċess u għalhekk jiena eh, gburi mill-Kummissarju Progressivi ma' parti mill-proċess kif għadd li jkun hemm transizzjoni ġusta, New Green Deal, ugwaljanza, drittijiet tal-ħaddiema, direttiva fuq diskriminazzjoni orizzontali ħafna minnhom ġew radizzati minn dowmin, imma dowmin għax eżistow l isfidi li kellna nelbu u għalhekk il-proċess fil-bini tal-Kummissjoni tat-tim kien parti mill-welda u mill-xoqqa tal-grupp li jkollna Kummissjoni iktar progressiva u għalhekk il-vot. Imma nixtieq insemmi żewġ affarijiet illi inni nitkellem dawn l-aħħar 20 sena bħala eh, kif qalet ukoll il-President tal-Kummissjoni dawk in-nies 29 li kienu fit-trak u l-eluf li telfu ħajjithom fil-Mediterran se jkun hemm patt tal-migrazzjoni wara ftit ġranet tal-Kummissarju l-ġdida din hija sfida għax ma minx affarijiet kif suppost din hija sfida straordinarja l-Kummissjoni l-ġdida għax ovvjament hemm ukoll il-politika antika ħażina ta' qabel u għalhekk xoqqad sbieħ imma għandna bżonn inkunu allenjati mal-valuri fondamentali Ewropej ta' drittijiet ta' bidem u dinjità u għall isfidi għall futur il-Presidenta eletta tkellmet fuq l-AI u r responsabilità fid-dejta għall futur aħna ma rridux li ċ-Ċina u l-Istati Uniti li m'għandhomx il-GDPR u għalhekk stal l-Unjoni Ewropea li titratta mod responsabbli ma' l-AI. Din hija sfida ta' sew kbira għall unjoni Ewropea jiena gburi li kont parti minn din l-Unjoni Ewropea tista' tratta dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna. Gurens for one minute. Oui, merci. Kellim li jmiss, grazzi ċe, bla dubju. Il-membri ta' dil-Kummissjoni Futura ħajkollhom problemi, ħajjiffaċċjaw il-problemi tagħhom, ovvjament Hemm diversi kummissarji li għandhom ħiliet kbar. U niftakar f'sivikular eh, eh, eh, li kienet kien kandidata tajba ma ma trattawix tajjeb waqt ismiħet jgħid il-kellim, ovvjament il-smih parlamentari mhuwiex biċċa logħba ġo misraħ. Hemm bżonn ċerti ċirkustanzi fejn għandek mistoqsijiet li hemm bżonnhom imma Wara li jeddan ħadd ġustifika l-attitudni ta' ostilità tal-Parlament Ewropew lejn is-Sinja Gullard, għax daw wassal għal diskors bħal aħna ħanoqtluha dan mhux kompatibbli mal-imġiba parlamentari dan li tisib bla rispett għall-oġġettività. Aħna mblukkajna e, triq ta' xi ħadd b'talent speċjali ma nistax nittollera deċiżjoni bħal din. Ikellimni nissa l-minuta l-Honorable Medicine. Ir-raġuni huwa lil l-kap is-Sinjura van der Leyen ma kinitx fil-lista tal-votazzjoni u kieku użajna il sitwazzjoni ta' lead candidate l-affarijiet kienu jkunu b'mod differenti ma ma kienieċ. Naħseb kien hemm problemi fid-difiża fil-Ministeru tad-Difiża darajnieh mill-Ġermanja u dak li ntqal bil kummissjoni l-ġdida jidher li hemm futur negattiv ħafna sfortunatament il- kap tal-Kummissjoni li dieħla m'għandix eh, ved opinjoni valida ħafna. Di mhix kwestjoni ta' komunità ta' maġija imma hija unjoni volontarja ta' pajjiżi indipendenti hemm blue card, sinjura taċċetta? Iva jaċċetta. anzi dik kienet minn KHDI. Il-proċedura ta' KHDI inqalqet ftit ilu għax għandna lista twila. Minuta u nofs is-Sinjura Xodova. Grazzi ta' tajtajtni l-kelma, Sinjura Ċer, kontrarju għal min tkellem qabli naħseb dil kummissjoni ħaqqa l appoġġ tagħna u l-fiduċja. U nirringrazzja l-sinjura eh, il-min semma l-diversi persuni u l kummissjoni bil-approvazzjoni ta' l-ħantuwa tista' tibda taħdem eh, fuq ix-xogħol li għandna qudiemna. Ħnitkellem bħala koordinatur għall grupp tiegħi napprezza verament illi il sinjura President eletta bidlet l-isem tal-Komissarju tal inkargat mill edukazzjoni u r-riċerka u dan u anka l-sport u daħlet l-sport u dan huwa importanti ħafna kieġobkom eh, appoġġjaw l-intergrupp għall-sport biex aħna jista' biex aħna nkunu nistgħu jkollna appoġġ ta' grupp bl-isport bħala parti mill-ħidma parlamentari tagħna. Ninkoraġixxi wkoll Kummissjoni Ewropea biex titripla il-budget biex tolliha tliet darbit iżjed f'dan il-kamp ngħinu l-istudenti, ngħinu l-allima, fil-ħiliet tagħhom hemm valur miżjud kbir Ewropew biex nussipplimentaw l-esperjenzi tagħhom Ewropej hemm l-inklużjoni ma dawn fejt jiġru jiġu iktar aħjar jekk aħna nibbustjaw il-budget nixprunawh. U e, program e, ta' solidarjetà li huwa importanti ħafna għal ġenerazzjoni żagħżugħa. E, minuta l-Onorevoli Kubulas, Sinjura Ċe, Sinjura President, l-ewwel ħaġa nifraħlek għal dak li għamilt sissa u dak li se tagħmel. Bħala bniedem b'esperjenza b'ċerta esperjenza jiena sempliċiment nafdak. Mhux ħanatik tal-pariri politiċi inti taf sewwa x'hemm bżonn li jsir u x'hemm bżonn li tagħmel. Forsi fil-ħames snin li ġejjin ħajkun hemm iktar sfidi. Nixtieq lek nixtieq li ma titlifx il-motivazzjoni personali tiegħek, l-enerġija, il-ħliet tiegħek ta' tmexxija. Fċu kull ċirkustanza mill-esperjenza tiegħi li kont Prim Ministru waqt kriżi naf kem tista' tkun diffiċli u sempliċment naqbel ma tama illi din il-Kamra dal-Parlament ikun imsieħeb importanti ħafna eh, għalik u għall-Kummissjoni minkejja il- minkejja il-differenzi li jkollna bejnietna ejja nejxu ħajja sempliċi u nixtieqlek l-awguri tiegħi. Issa, ħanibda bil-catch DI, ħankun stretta ħafna tajt il-President fuq il-ħin. Is-sinjura Spiraki biex tibda għal-minuta kjoġbok. Grazzi, President. U s-Sinjura van der Leyen, President eletta tal-Kummissjoni Ewropea aħna nappoġġjawk u qed intuk il-fiduċja tagħna, fiduċja fil-Green Deal ġdid li jista' jkun punt kruċjali ħafna l-Unjoni Ewropea. Sempliċement aħna naqblu li għanna natu però l-fondi għal dan u għanna il-partiċipazzjoni tas settur privat u kull ħaġa possibbli trid issir biex biex l-Ewropa tkun kapaċi tkun kontin l-ewwel kontinent illi tkun hilsa kompletament mill-karbonju sal-2050. Ħafna nies għadhom jiddependu mill-faħam. Fil-Maċedonja tal-Punent hemm nies jistennew illi jiġu rassigurati fuq ir-relazzjoni dwar il-futur tagħhom. Għandna bżonn nużaw dal-font biex ngħinu lil dawn in-nies. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss. Čeprav se Signori, jina sen sen eh, nappoġġja it-tim tal-Kommissjoni folja minix 100% naqbel mal-nomini kollha u aħna eh, tlifna xar mix-xogħol tagħna. Allura jiddispeċini minn dan ħafna għax aħna m'għandniex żmien nitilfu u għandna bżonn naġixxu naħdmu kollettivament u nilqgħu l-isfidi li għandna. It-tranzizzjoni diġitali u oħra huma importanti ħafna għandna bżonn tranzizjoni ġusta għall-integrazzjoni fis-soċjetà u li jibbenefikaw minnha individwi kollha fl-Ewropa li għandhom bżonn. Aħna għandna bżonn eh, l-infrastruttura ħadranija wkoll. Irridu nħarsu lejn it-kabbir, lejn il-Balkani u strateġija eh, multilaterali. Kellim li jmiss hemm 20 ta' miljuni ta' nies fir-Renju Unit illi huma kuntenti bil-klim tiegħek għax inti qed turi li inti wieħed minn tar-rimejn dawk li jibqgħu fl-Unjoni Ewropea. U ejja nibdew naħtu fuq il-kwistjonijiet kbar ħafna li għandna qudiemna tibdil fil-klima, e, e, e, problemi kummerċjali, eccetera. U nixtieq ngħid li jiena wkoll jiddispeċini u nisħi li l-Unjon illi Renju Unit kisret kiser l-Unjoni kisret il-regoli tal-Unjoni Ewropea u għadet lura milli tinnomina komissarju għal din il komissjoni Il-gvern tagħna ddeċieda illi ħalli l-vojt ju tagħna battal. Storja ta' nazzjon illi dejjem ħadem Eh, għall-affarijiet eh, dinjiji u issa qed jippreferi li jkollu vuċi iktar baxxa. Is-sinjura kellima li jmiss taħt KHDI minuta. Grazzi tal-kelma, Sinjura ċe. Aħna għanna mux bis-suċċuħ biss u mhux uċuħ biss u nisa ammont ikbar ta' nisa imma hemm ukoll differenzi oħra f'dil kummissjoni li ġieħla. Is-setup teknokratiku tal-Kummissjoni preċedenti kellha l-problemi tagħha, imma issa e, dejjem e, irnexxiela illi taħdem kif suppost. Dil-Kummissjoni isa dak illi jaħsat ir-ras bl-aġenda li qed toffri. Signor van der Leyen jiena votajt għalik għax jiena eh, nammira l-pragmatiżmu tiegħek u naf li inti ħa tatina sorpriża. Grazzi ħafna. Grazzi is-Sur Ferrera. Signora President, grazzi tal-kelma il-programm politiku tiegħek, Signor van der Leyen, bħala kommissjoni turi dawk li reġu l-Ewropa u jiddefendu l-istrumenti tagħhom ta' seta' fis-suq uniku l-euro daw kollha għandhom x'jaqsmu ma' xulxin u diffikultajiet u hemm problemi ma tantx huma sbieħ bejn is-seta' politika u l-ekonomija. Din hija kummissjoni qiegħda tmur kontra l politika ta' sostenibilità u l-ekkim sejħa ta' riformi strutturali jmorru kontra l ħajja tal-Unjoni din għall kummissjoni li hija marbuta ma', distribuzzjoni mhix ġusta tal-portafolli il-korrezzjoni kbira bejn e, dawk tal-lemin u l-SND u tal-ħodor li jridu juru da kollu juri u win ittieħed il-mikrofonu. Issur kelli għal-minuta. Inselmilkom. Sinjura Ursula, jien obbligat personalment li nappoġġjak għal kuraġġ tiegħek u nħarsu l quddiem flimkien eh, biex fix-xogħol tiegħek jiena innutajt kif inti qed tagħmel mill-aħjar biex anka tieħu l-appoġġ tal-ħodor inqas minn 10% tal-Parlament. Għandna il-ftejm ħadrani ġdid. U hemm min forsi mhux kuntent kif dan kif m'intix qed eh, eh, tippreżenta il-dil ħadrani ġdid Jiena se nkun favur għal din il-strateġija ġdida għall-Ewropa għax kulħadd huwa eh, impenjat għal dat tibdil fil-klima. L-ebda grupp m'għandu sens ta' proprjetà biss waħdu għal dan għal din il-politika. Għal li jmiss għal minuta edin fil-KGDI. Sinjura President, grazzi. Presidenta tal-Komissjoni, aħna rridu nibdew ix-xogħol tagħna. Għandek l-appoġġ ta' dan il-grupp politiku għax inti għamilt il-proposti tagħna tiegħek. Ħadthom għalik. U programm tajjeb u diskors tajjeb ma jkunu xejn ħlief kliem fieraħ sabiħ jekk ma jkunx hemm implementazzjoni permezz ta' fondi kif suppost iridu nħarsu lejn il-futur tal-Ewropa l-ossuda tal-karbonju mhux se jistennina jekk tħares lejn il-fall l-arar li qed isir mal-Unjoni mal-dinja kollha ħafna kontinenti joqogħdu lura meta jiġu għal deċiżjonijiet fuq it-tibdil fil-klima u l-foqra reġuni foqra ma jistawx jibqgħu għaddejjin kif huma bħal sandek l-appoġġ ta' dan il-Parlament għall inizjattivi bħal daw u nissieħu fuq inserħu fuqek biex tistabbilixxi pontijiet bejn mal-Kunsill u mal-Parlament tal-Parlament. Grazzi. Kellimni jmiss minuta. Edin nappoġġaw il-Kommissjoni li sjed fejem iżjed igwaljanza bej iż-żewġ eh, sessi li aħna għanna nuru politika industrijali industrijali eh, b'saħħitha biex ikonna eh, ekonomija ċirkolari. Għalhekk għandna nħarsu lej l-emerġenza fil-klima eh, b'maniera sostenibbli. U nissubordinaw l-ekonomija tal-finanzi għalla produzzjoni biex għanna jkonna ħajja ta' dinjeta, garanzija ta' tħul minimu u umanità kif nilqaw l-dawk minn barra. Għanna u koll natu spinta l-istat ta' dritt u mux murreġaw l-ura bil-teddida lej demokrazija. Politika eh, u umanità dak kien Pakko Gambus l-kollega tana. Nisperaw li jishtih fil-paċi. Dimli missa minuta. Grazzi, Signora President. Grazzi ħafna, President. Signora van der Leyen jina ħan vota kontra l-Komissjoni u l-programm ġdid tagħha xina nħoss li l-għanijiet li jinti podġejt mhux se nistgħu naslu għalihom bil-budget li għandna. Illi huwa biss wieħed fil-mija tal-GNI Ewropew għal din ir-raġuni jiena ma naqbilx mal-mod kif il-budgets ġew allokati lejn il-fond ta', ko ta koeżjoni mal-pak, spiża soċjali u nħossu wkoll illi l-Ewropa ġiet paralizzata u ma kienx pożizzjoni li ssib soluzzjoni għal sitwazzjoni ta' rifuġjati. Naħseb li messna konni iktar ambizzjużi f'dak li għandu x'jaqsam maġlida kontra tibdil fil-klima u korruzzjoni u t trasparenza din ir-raġuni għaliex il-guri u l-NGO ħajjivvotaw kontra il kommissjoni U aħna ħajkollna eh, ħakunu oppożizzjoni ħajkollna rwol attiv fil-ħamis ġejjin. Grazzi, kellim li jmiss. Kummissarju u kommissjoni nifirħilkom għal programm eċċellenti tagħkom. Jiena kuntenta ħafna li hemm kummissjoni virtwalment kważi bilanċjata bħala ġen f'dak li għandu x'taqsam ġeneru inti identifikajt ukoll fuq il-prijoritajiet għalina is-saħħa, tibdil fil-klima, żvilupp sostenibbli dawn kollha huma suġġetti estremament importanti u għanijiet li hemm bżonn jiġu appoġġjati permezz ta' baġit effettiv dan hu l-uniku mod kif nistgħu nirrispettaw l-anijiet li aħna poġġejna li nfusna. U speċjalment kuntenta nisma' illi inti iffokajt fuq in-nies bħala individwi fil-qalba tal-politika minn tiegħek aħna lkoll għandna l-istess ħtiġijiet u tħassib. Paċi u kooperazzjoni, valuri li huma importanti u li jagħmlu l-Ewropa daqshekk kbira. Grazzi kellim il-kellimni miss, grazzi ċer, il-Komissjoni Ewropea s sena l-orħa deċidiet li tippreżenta eh, abbozzi ta' żewġ direttivi biex tintroduċi waħda minnhom biex taxxi taxxa minn servizzi diġitali u anki di Sinjura van der Leyen semmejt ħaġa waħda. Jiġifieri. Eh, taxxa diġitali ġusta li li rrit namel huwa li nurik l appoċ tiegħi fuq miżuri bħal dan ixrilek kull suċċess fl-implementazzjoni tagħhom. Naħseb li huma assolutament importanti sfortunatament jiena naf li x-xorb bħalissa li huwa għaddej fil-Kunsill juri li taxxa diġitali hija diffiċli ħafna biex indaħlu. Hemm ħafna edewwa ta' din l-idea u hemm ħafna reżistenza imma iktar minn qatt qabel, Sinjor President, nixtieq li kull ġit u reżistenza minn naħa tiegħek nittama li tibqa' konsistenti u li maċċedix. Il-kellim li jmiss taħt għaj. Nixtieq nappoġġjak u nifraħlek, Sinjura van der Leyen, għat-tim tajb ħafna li għandek naħseb identifikajt il-problemi li għandna qudiemna, tibdil fi klima, is-saħħa tal-bniedem. Dawn huma kwistjonijiet ultra importanti u inti stesset li tissolvi l-problema li mod li tiftaħ opportunitajiet ġodda. Naħseb din hija garanzija tajba l-Ewropa biex tibqa l-iktar kontinent attraenti li jġbed għanna standard kbir, standard doli ta' ixien hawnhekk u jiena kuntent li inti qed tappoġġa t tkabbir tal-Balkani tal-Punent bekk nkunu qegħdin qegħdin inkunu qegħdin eh, eh, nkonraġixxu demokrazija f'dawn il-pajjiżi. Hm. U kwistjonijiet klimatiċi, bliet intelligenti, eccetera. Unqa tal-mikro eh, reġa'. doamnă președintă doamna. kellimni jmiss sinjura president grazzi tal-kelma. sur president sinjura president nixtieq ngħid sa mill-bidu li jiena vvutajt għalik smajt b'attenzjoni kbira għal dak li qed illum tittati ħafna tweġibiet għal ħafna mistoqsijiet nixtieq nisħaq illi fl-Unjoni Magħquda hemm tliet stati membri mhumiex fiż-żona Schengen. Kont nixtieq li tagħtina tweġibiet dwar x'jiġri għall-aspetti negattivi m'għandniex naħbu l-affarijiet taħt it-tapit. Għandna vjolenza kontra n-nisa, interferenza f'elezzjonijiet, din battiet il-fiduċa li suppost għandna lejk u il-vot tal-lum huwa vot importanti ħafna biex nerġgħu jkollna l-fiduċja. Il-President, grazzi dan id-dibattitu magħluq issa. Issa ħajkollna daqsxej ta' sospensjoni sa' nofsinhar, jiġri ftit minuti. Grazzi.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 għas-sessjoni tagħna ġobkom sibu poskom Sinjuri, nistaw nilqaw fostna id delegati tal-Kamra tal-Rappreżentanti tal-Kamra tal-Konsillira tal-Ġappun fil-Visitors Gallery. Hawnhekk qegħdin hawnhekk għal laqgħa interparlamentari bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun. Id-delegazzjoni hija preseduta mill-Onorevoli Onodera, il-deputat tal-Kamra tar-Rappreżentanti Huwa unur illi nilqawkom hawnhekk illum fi Strasburgu. Jiena wkoll huwa pjaċir tiegħi illi nilqa' fostna 80 student akkompanjati mill-għallima tagħhom li ġew il-Parlament Ewropew biex jippreżentaw id-dikjarazzjoni tagħhom fuq id-drittijiet tal-pjaneta nilqawkom ukoll fostna Li ringraziamo e siamo lieti di Ringrazzjawkom u grazzi tal-li ġejtu hawnhekk fostna fil-Parlament. Mela nibdew bil-votazzjoni fuq l-elezzjoni tal-Kumħatra tal-Kummissjoni Ewropea. Onorevoli. Eżis kollegi, ilu santej, eh, jumej fej 13 il-militar, persuna militari, ġi ma' maqtula u ħadd ma għamel minuti ta' silenzju fissimum. Sur President, jiena nissuġġerixxi li nagħmlu di minuti ta' silenzju ta' dawn il-persuni militari li sakrifikaw ruħhom ħajjithom f'Mali momento, Onorevole Jadot, forsi jibira inti ma kontx prezenti fis-sala meta aħna tajna tislima lil militari li kienu spiċċaw sow maqtula f'Mali. Forsi jew kont eh, eh, ta' ma ħaġa oħra jew ma kontx hemmhekk imma aħna konna diġà tajna ġieħ lill militari li diġà mietu. Iżda imma l-fatt li inti mille ma sentik il-kelma imma peress illi dan huwa sentiment komuni tal-parlamenti kollha jiena għan istedin il kulħadd li nagħmlu minuta ta' silenzju dan il-każ Iniziamo Nibdew bil-votazzjoni fuq il-ħatra tal-Kummissjoni. Il-votazzjoni ħajkunu preċeduti minn l-interventi minn gruppi politiċi bil-kontra nibdew. Honorable Fox. My fellow MEPs, let's be honest. Eżis eh, kollegi, ejja ngħidu kif inhi biex il-votanti jkunu jifux x'qed jiġri. Dan il-proċess hija huwa tal ija farsa. Aħna qegħdin hawnhekk nippruvaw u um, pozizjoni di antidemokratika fuq livell oli. Aħna dal-Parlament naraw biss bħala eh, bħala wirja eh, falsa biex tipprova tagħti li l proċess ta' deċiżjoni li mhijiex leġittima. Aħna għandna dawn il-kumitati li huma ta' parsi ma jiswewx solt ta' parsi qed jaħdmu għalina u kull ma qegħdin nagħmlu għet qed konna kandidat, noqdu nażlu kandidat ta' parsi qegħdin nagħmlu xi ħaġa. Dan għandna poster kbir barra ta' Ursula von der Leyen fil-Parlament ta' Brussell hija bla gost ta' xejn u milja propaganda jgħid The power of the people li fil-elezzjonijiet ġusti il-seta tan-nies determina n-nies fis-seta. Veru għad demokrazija ta' veru u mija gidba hija fake news u disinformazzjoni brabta mal-Kommissjoni il-Sinjura von der Leyen infissa maġiġ elevata pozizjoni ta' poter minħabba l-poter tal-poplu imma l-unika wirja ta' poter fil-lezzjoni ta' ħajja huwa eh, eh, kabal li ressaqa bħala kandidat tal-aħħar minuta u hi għaddiet mill bizbrix imma issa għandha id-dritt illi timponi l-aġenda tagħha fuq miljuni ta' ċittadini Ewropej jogħġobhom jew le il-minaħa tal-ambizjoni tal-Komissjoni għal dan il-Green Deal, l-integrazzjoni monetarja, jew austerita, jew il-ħatra ta' Joseph Borrell li appoġġa il-QMV fuq politika barranija, dan il-Stat Nazzjoni terminaw il-politika tagħhom e, il-federalizmu qed jisraq il-poter mill-poplu u qed jisraq il-poter u biex jagħtihom il-teknokratiċi. U aħna qed mistennija il-intuwa illi intuwa il-permess li tgħaddi intuwa barka tagħna. Aħna il-dan il-populizmu qed jħares lejn il-ħaddiema u il-votanti iħna rridu li l-votanti jkunu mexxejja tas servizz pubbliku u tal-destin tagħhom. Merci Monsieur le Président, chers Grazzi, onorevoli Obri. Illum il-vot tal-lum mhux fat tal vot kbir, vot ta' seklu biex inkun nistaw nerbu żewġ l gbar sfidi ta' żmien tagħna, il-katastrofi klimatika u l-kriżi ta' inugwaljanza, żewġ sfidi illi jridu jkollhom involviment eh, fluidu kontradittorju. Aħna rridu nuru illi aħna ħannibqgħu sodi għal-ġida tagħna. Kien hemm ħafna komissarju eletti eh, li ġew miċħuda għal dan il-lan. Eh, aħna rajna ħafna wedit li huma tajbin il-paga minima, il-dritt ta' inizjattiva tal-parlamentari u anke il-perspettiva ta' pjan kbir ta' zolament tal-bastimenti. Imma aħna irridu nibqgħu sebajnejn biex ikun hemm progress li jsir. Imma aħna qed nibqgħu eh, marbutin mad dogma u li aħna nafsu mad demokrazija. Aħna l-Green Deal kif Ħa nkunu nistaw namlu għajja aħna għedin proteġu il-politika li mbumix ekoloġiċi. Kif aħna nistaw nerġaw natu l-ura tamal il-poplu billi nkomplu illi intu għam l-austerita. Intom ma jistgħux titfu tkunu b'dawk illi jitfu n-nar u illi jiexxelu n-nar illi jagħtu n-nar. Aħna rridu illi naraw illi l-allerti l-allarm u l-allarm ta' urġenza diġà intlaħqet tal-klima. Aħna nabżon Green New Deal li tassew tkun ambizjużi li toħloq miljiet ta' miljuni ta' xogħol fis-sistema agrikola tagħna. Aħna anki fil-konsum fil-trasport aħna il-nistana għan jeħtieġilhom illi jkunu eh,